Good afternoon. Eh, Il-warro snar tajib. <clears throat> Nilqa l-kulħat għal din il-laqa konġunta bejn Imko u Tran. U jena nishti nilqa l-membri ta' zewċ komitati parlamentari. U kif għadna, għawnek u ma' involuti Imko u Tran u skont ir-regola 55 ta' regoli ta' proċedura, regolament intern, aħna se namlu agenda separata għal kull konġunta li se namlu u dina hija taħt il-presidenza konġunta ta' ta' żewġ presidenti ta' żewġ komitati. nibda bil-ko-president li jagħmel issa daqsxejn ta' prezentazzjoni, introduzzjoni mbagħad nidħlu fil-aġenda tal-lum. Jiena ħan nitkellem bil-Franċiż, fil-qosor uh, nsemmilkom. Kif qalet is-Sinjura Van Bosluit, din hija laqa konġunta bejn Kowtran. Tran l-imko rridu jinvolvu ruħom din dan id-dossier illi verament hija fidejn tran imma mbagħad użajna l regolament 55 illa l-artikolu 55 u u il-komitat konġunt se jkun dejjem eh, konġunt biex naħdmu fuq dan id-dossier. Mela, <clears throat> Il-Kommissjoni għanna seja biss għal dan il-Kumitat ma rridx naħlu eh, ħafna eh, żmien il-ko-president hija anki ko-rapporter u forsi għandha tibda bħala rapporter ta' dan id-dossier fisem il-Kumitat imko. Mela nati l-mikrofonu l-ura lilek. Mela, jiena nitkellem bħala rapporter u allura ħanitkellem bl-Olandis. <clears throat> Fil-Parlament Ewropew, aħna rajna il komissjoni Ewropea Eh, ti għajdu li mawx traduzzjoni bl-Inglis. Issa e daħlet traduzzjoni. Grazzi ġak italjatli. Mela ħan kompli. Mela ħan nerġanajt. Aħna imħazbin fil-Parlament Ewropew fuq kif il-Komissjoni Ewropea it-trattat e dan ir-rapport Umbat smajna li l-proposta ma tantx ġiet mill-qoa tajjeb mill-istati membri fil-Kunsill u l-Kummissjoni mill-lider indunaw. U infatti il-Kommissjoni però m'għandix intenzjoni tirtira din il-proposta. U anzi, flimkien ma' rappresentanti tal-Istati membri għanda intenzjoni ta' faċċa itħasib. Allora da kollu sa ġi deċis qabel ma aħna stajna nibdew il-ħidma tagħna u aħna kolleġislaturi u allura aħna wkoll koinvolti f'din il-proċedura u jiena nixtieq inkun ikolli iktar informazzjoni minna tal-Kummissjoni fuq kif <clears throat> se jaħdmu. Aħna smajna il-kritika li kien hemm fil-Kunsill u x'għandha intenzjoni tagħmel il-Kummissjoni fil-fatt kif taraħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew il-Kummissjoni aħna konna xejn warbina hawnhekk imma nixtieq nkunu involuti bis-serjetà. <clears throat> Intkom smajt illi qegħdin tippreparaw elementi żgħar li mhumiex se jkollhom impatt fuq l-elementi ewlenin ta' din il-proposta. <clears throat> Però nixtieq nkun naf li mhuma dawn elementi. U mbagħad nixtieq nkun naf l-evalwazzjoni ta' impatt se sir għax għalija għasko fl-opinjoni tijaj, dinja importanti ħafna illi eh, il-liġi t titjib dinja ħaġa essenzjali. U allura eh, eh, nishtiq nkun għafu kol jekk intkom sibtux li tistaw tirtirawa il-proposta. U minn flok minna l-oħra qed e, e, e, tiżommuha u se tagħmlu l-evalwazzjoni ta' impatt mill-lider. <clears throat> Nifhem illi dinja sistema armonizzata fuq l-istandard tekniċi u fuq is-sikurtà tal-aeroporti. Imma dana mhuwiex skont il-suq intern. Dina tagħmel sens din il-proposta jekk ikun hemm valur miżjud jider illi hemm stati membri illi huma eh, a favur u anke fuq Parlament Ewropew nixtieq nkunu nafu hekk aħna eh, hekk aħna maħniex mixjin fid-direzzjoni tajba bil-proposta. U jiena għamil ftit ta' riċerka u fil-fatt hemm diġà eh, armonizzazzjoni tal-dispożizzjonijiet tal-liġijiet fuq l-istandard tal-ikaw U allura mm, nitolbu nistaqsu l-Kommissjoni għaliex għandha intenzjoni għaliex tħossi li huwa importanti li jkun hemm sistema ġdid. Dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi l-kommenti tiegħi bħala rapporter u issa nixtieq nagħti il-mikrofonu lill rapporter tal-Kumitat Tran, Tran, tra, eh, Kumitat ta' Trasporti u Turizmu. Essur eh, sur Pascal illi huwa korrapporter u se jagħmel il-kumitati tiegħu fisem il-kumitat ta' trasporti u turizmu. Grazzi ħafna, sinjuri. Jiena naħseb l idea eccellenti li niddiskutu flaqa konġunta bej trasport u imkom għax hemm bżonn naħdmu. Għax dak li qed jiġri skandaluż. Wara ħin kollu l tilef l-inċertezzi li huwa probabbli l-iktar element gravi li jista' jkun hemm f'sitwazzjoni ta' sikurtà u l-avjazzjoni għalhekk aħna naħduha b'serjetà kbira din il-ħaġa u dan is-suġġett. Il l ekwipaġġ tal-sikurtà fil-qasam tal-avjazzjoni kien qisu flimbu politiku kien diffiċli ħafna anki li wieħed jispjega x'saru u x'ma sarx qed jiġri. Jiena kont rapporter fuq l-scanners ta' sikurta li kien adotta dal-Parlament u konna wasanna konklużjonijiet imma ħallejna l-libertà wkoll biex ikunu l-istati membri li jieħdu l-deċiżjonijiet finali. Issa il-lista l-istati membri li jieħu deċiżjonijiet sabiex jiggarantixxu s-sikertà u bija kważi kważi ċittadini stess il qegħdin jitolbu illi ikun hemm dina il-miżuri ta' sikurità l-paraliżi u l-istaġnar diffiċli wieħed jiġġustifika l-Parlament qatt ma ġie inkluż fid-dialogu li kien hemm. Kważi kważi inħossni insultat, il-Parlament ġi insultat. Id-dialogi għat li saru għatma rikonoxxewna, għatma tawka, għatma involwuna, għatma rikonoxxew dak li għadna aħna. Huwa essenzjali f'termini tal-rispett istituzzjonali li l-Parlament ikun involut. U ikolli ngħid illi il-Sinjura mill-Kummissjoni kella il-ġentilezza li tiltaqa' mija ju nirringrazzja għalli xablet ix-xogħol li kien hemm bżonn u fatta minnha wkoll mistoqsija lill kummissjoni tlobna biex t l-ispjegazzjonijiet. Issa Istana qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar il-problemi li kien hemm sa mill net bil rapport problemi fil-fat fl-opinjoni tiegħu kienu oħrajn mhux daw, kienu problemi ta' egoizmi, ta' l-istituzzjonijiet u uh, l aeroporti Imma l-istati membri għas li dinna l-proposta ta' kompetizjoni tista u koll timmina b'ximot il-proċess tal-ajkat. U kienet jaffettaw kollha kelli kien hemm fl-artiklu 300 tal-2008 fejn l istat Membri għam mitluba sabiex jiddu miżuri addizzjonali tas sikurtà Uħut mill-eżempji illi kellu jagħmel per eżempju l-Kunsill u l-Kunsill Iprova jiġġustifika dak li mhuwiex ġustifikabbli din il paralizi totali u jiena onestament bħala rapporter nħoss li dina kienet proposta illi għandha valur miżju tal-Istati Membri kienet fuqta kien hemm bżonna u hemm bżonn ta' standard Ewropew naħseb li issa f'dawn iż-żmien ta' insikurezza irid ikollna xogħol li jsir tkun konġunt sabiex inħarsu s-sikurtà tal-mijiet eh, taluf ċittadini Ewropej u dan is-Single European Sky. Tikkritika kemm trid tikkritika ħil Trump imma il-fatt jibqa' li huma qegħdin jagħmlu xi ħaġa u aħna hawnhekk qegħdin nissugraw li naqgħu lura. Għalhekk, is sikurta avjarja hija importantissima, Sir President, jina qed nitlob lill-Kunsill illi jispjega għalfejn kollox waqaf, għalfejn ma sar xejn. U nitlob il-Kummissjoni wkoll biex b'aktar mod raġonevoli u ġentili taċċajta li nimxu fuq dak li ġi prezentat f'Settembru għalix donnu mhuwiex komprensif bizzeja, u ma jindirizzax l-aspettattivi f'termi ta' definizzjonijiet u kamp l-applikazzjoni. nasa per il kummissjoni għandha twiġa pal mistoqsijiet li saru tgħidilna x'tixtieq il-Kummissjoni namlu eżerċizzju aħna dialettiku per eżempju jew il-Kummissjoni ħad tkun qiegħda tirtira din il-proposta minħabba s-sitwazzjoni kif inhi. Mhix l-ewwel darba li tkun ġiet tiġi irtirata din il-proposta bil-weda li tiġi presentata oħra. Tirtira proposta u bċertu medjatezza wkoll tippreżenta alternattiva aktar komprensiva. U ma kien hemm l-ebda konsens fil-Kunsill, dan il-Kunsill, il-Kommissjoni nafhem li kien bidejja marbut inhu ma setgħet tagħmel xejn. Naħseb kieku kien hemm xi tip ta' verifika ħaġa li qaċċara kif f'kodeċiżjoni tirtira proposta lura kommissjoni u taħarġina b'xi ħaġa ġdida sabiex daw żewġ il-kumitati tagħna jkunu jistgħu jibqgħu jaħdmu flimkien sabiex dana il- il-proċess neċessarju fl-opinjoni tiegħi fl ħajja jara dawl dal-proġett. Oui, avant de repasser la parole. Euh, Qabel ma nerġaw nadi l-mikrofonu lil ko-president, jien ixtejna miżewġ biex nisħa dak li qalu iż-żewġ ko-rapporters. Eh, din hija problema formali gravi. Għax kif qal l-onorevoli Pasqual, aħna qegħdin hawnhekk f'sitwazzjoni <coughs> li qatt ma ġrat qabel għax ma ma nafux jekk iż-żewġ korrelatori irridux jaħdmu fuq it-test li ġi prezentati jew hekk hemmx noti eh, supplementari flima kondizjoniet irridu jaħdmu dawn iż-żewġ rapporteurs. Dina hija ħaġa li suppost jispjegawna. mbagħad hemm kumment ieħor li nixtieq nagħmel. Hemm urġenza pjuttost L-Unjoni Ewropea għanda għandu jkollha regolamenti li jippermetti illi ikollna xi ħaġa <coughs> illi tista' tiġi preżentata fl-alleanzi li namlu internazzjonali, globali. Per eżempju, <coughs> il-problema il mal-Istati Uniti. U eh, importanti li nitkellmu mal-Istati Uniti, per eżempju, fuq miżuri ta' sikurtà mem mem sistema ġenerali, mem ċertifikazzjoni fuq sistema tal-istati u hemm diffikultajiet kbar il-ftejim eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti attualment. Jista eh, jiġi minat bi problemi ta' sikurtà u jista jkollna problemi ta' diffikultà u dana jista joħloq anki preċedenti ma' pajjiżi oħrajn. Allora, situazzjoni attuali fuq dak li għandu xaqsam ma' sikurta, per eżempju l-fat li ċerti eh, ċertu tamir mhuwiex permess anki dan huwa marbut ma' diskussjoni tal-lum. U nerġa' ngħaddi il-mikrofonu li sal il-ko-president. Għandna ħafna mistoqsijiet lejn il-kommissjoni, eh, Allora, issa nagħti il-mikrofonu lill-Kommissjoni biex jibdaw ituna xi ftit risposti. <clears throat> nati il-mikrofonu lis signora Annabella Cago. U prova tkellem faċar minuti. il Grazzi. L-għonet, grazzi tal-opportunità li eh, tal-studentuni f'din il-laqa konġunta u għal istadina mill komita Transu Imko eh, illum u anki eh, l żoċ rapporteurs Pasqual u Bosejt. Jena smajt il-mistoqsijiet u u kont qed naħseb għandix nitkellem fuq dawk li rigwardaw il-kontenut jew lista il-forma. Ħanibda bil-kontenut u, u nixtieq infakkar x'inhu għalan tal-proposti tal-proposta kif għal il-rapporter Pasqual. U il-proposta hija immirata biex tiżgura iċ-ċirkolazzjoni libera tal- avjazzjoni ċivili uh, il-tamir ta' screening ta' sikurta u il-dizgura il l-kompetitività il tal-aeroplani tal u sikurta fl-aeroporti. Il-regolament tlet kif 3208 regolament jgħati l-standards u xinu ma l-ħtiġijiet ta' eh, eh, u dina miex emmek skont sistema ta' konformita fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Biex nizguraw illi l-standards rekwiziti ma fil fat eh, eh soddisfatti f'kull aeroport tal-Unjoni Ewropea. U e issa il punti principali tal-proposta. Sistema ta' ċertifikazzjoni fl-Unjoni Ewropea għal dan it-tamir li għandu jkun disponibli u, u fuq prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' stat membru ieħor li mqatt ma jeżistix attualment. It-tieni l-użu ta' metodoloġija komuni ta' testjar u metodu komuni ta' ċertifikazzjoni ta' tamir illi ma' jeżistix attualment laqas b'mod uh, vinkolanti. U tielet illi illi natu l-istati membri għandhom japprovaw dan tamir bil l-ħtiġijiet ta' performance billi joħorġu ċertifikat ta' approvazzjoni u f'dan l-aħħar puntu bat l-obbligu għal produtturi meta jpoġġu dan it-tamir fuq is-suq illi joħorġu anki ċertifikat ta' konformità illi illi illi eh, tipprova illi ġi approvat minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Kif ġim mitlub mill-rapporter, il-sistema jibni fuq il-proċess ta' evalwazzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea tal-konferenza li ġi żviluppat mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jiżguraw standardizzazzjoni ta' dawn il-tamir. U eh, dan ifistat metodoloġija komuni ta' test. U mbagħad dana jisir publiku, però dina miex ħaġa illi hija vinkolanti legalment. Il-proposta issa torbod din is-sistema bis-sistema ta' akkreditament għal korpi ta' evalwazzjoni, laboratorji, eccetera, illi jagħmlu dan it-test. U illum għat memx obbligu legali għal produtturi biex jirrispettaw dawn il-proċess ta' evoluzzjoni komuni. Il-metodi ta' ċertifikazzjoni minnaħa tal-Istati membri huma differenti. <clears throat> Il-tamir ċertifikat f'Stat membru jista' jkollu garanzija illi jista' jkun disponibli f'dak l-Istat membru biss. Il-produtturi jridu jagħmlu proċeduri ta' ċertifikazzjoni multipla jekk iridu illi tamir tagħhom jiġi ntużat fil-problemi l-oħra Allora, il-proposta dan li għanna f'moħna bija, il-ridu namlu sistema eh, vinkolanti u belli billi kunem ċertifikat fuq livell iktar oli, fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Punt illi għajmu il-partit interessati huma illi billi nintroduċu eh, natura vinkolanti legalment ifisser illi kull eh, tenders pubbliċi għandhom bżon ta' uh, approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U l-lum u hekk, illum hemm differenzi minn stat membru li jħor fuq dak li huma jitolbu għal tenders tagħhom biex jagħtu dan it-tip ta' tamir. U dan huwa element importanti ta' sikurtà hawnhekk. Umbat il-kuntest internazzjonali li ġi misħuq minn naħa tal-rapporteru anki minn naħa tal-president. Il-proposta eh, iżid eh, dal-messaġġ pożittiv li stati membri qegħdin jingħaqdu flimkien biex jitejbu s-sikurtà tal-passeġġieri. Huwa importanti fil-kuntest tad-diskussjoni li għandna mal-Amerika fuq eh, dak li għandu x'jaqsam mal eh, devices personali elettroniċi u anki biex jibni il-fiduċa mal- imsieħba tagħna internazzjonali li jistgħu jiġu żgurati fuq il-fatt li aħna għandna sistemi biex niskopru eh, affarijiet perikolużi fil-bagalji tal-passiġieri. Issa, l-industrija. Għanna appoċ minnaħa tal-industrija. Rappresentanti illi jajdu illi il-sistema attuali eh, jaħdem tajjeb ġi eh, għamil ħafna progress, pero <clears throat> Però mux meta niġu biex impoġu dan it-tamir f'mod internazzjonali. U reċentement l-Organizzazzjoni Ewropea tal-Sikurtà illi għal assoċjazzjoni principali tal-industrija fis sikurtà u anki IATA u anki l-Assoċjazzjoni Ewropea għal loġistika u għal dwana huma għandhom f'moħħom Eh, jishtiqu li kunem dan il-ċertifikat importanti u anki l-screening tal-kargo. Fil-fat huma l-linji tal-ajru illi huma illi għandhom id-dmir illi għamlu dawn l-scans tal-kargo u il-ħarfin internazjonali tal tal-tamir u importanti ħafna li hom għaliex inkella se jkunu obbligati jamlu scanning jamlu scanning f'pajjiżhom mbagħad jerġgħu jamlu scanning ieħor ma jaslu f'Stati Uniti jom kena pajjiżi oħrajn. Eh, <clears throat> anki il il eh, ICAO u l-Airport Counseling International. Issa fuq dak li għandu x'aqsam ma' situazzjoni attuali. Jiena Ħat nota ta' tħassib fuq il-forma fuq il-proċedura. il forma fuq il proċedura u se, se niprova natikom informazzjoni effettiva. Din il-proposta li ġedata f'Settembru u ġiet prezentata għal grupp avio fil-Kunsel fit-22 ta' Novembru, darba biss, u qatt ma ġiet inkluża fil agenda tal-ebda Kunsel sissa. In, eh, nammetti illi il-fajl u importanti ħafna U minkejja dan il-fajl għadu hemm u ma mexiex il-qudiem eh, nammetti dan. U aħna sibna illi din il-proposta ma ġietx aċċettata tajjeb ħafna minnaħa tal-istati membri. Allora ħadna xiftit ħin biex niprovaw nifmu għaliex ma kien hemm l-ebda presidenza sissa illi kella intenzjoni tuża din il-proposta u tiddiskutija. Allora ma kien hemm l-ebda dialogu mal-Kunsil fuq din il-proposta. Dak li għamilna huwa illi stidnuna għal kommissjoni DG Home biex nippreżentaw il-proposta lill-lekat il-konferenza tal-Avjazzjoni Ċivili Ewropea għal lill-esperti tal-grupp ta' ġestjoni u il- u il-presidentana għamel proposta fil- eh, fil-laqa tal-assoċjazzjoni tal-avjazzjoni u tleġġimat ilu ġejna mistednin illi niprezentaw lil Stakeholders Advisory Group on Aviation Security illi fihom dawn il-korpi internazzjonali rappresentanti tal-produtturi u esperti mill-istati membri. U dawn huwa situazzjoni kif illum. <clears throat> Aħna uh, Aħna, din hija proċedura normali li aħna namlu ma' erba u ħames stati membri bilateralment biex nipruvaw nifmu x'inhu ma' l-pożizzjoni tagħhom u l-tħassib tagħhom. U dan uh, semmejni ħanki qabel u dawn jekk dawn u miex verament ħassib jew hekk miex uh, argumenti din uh, hija importanti li għarja dun nifmu. Allora, fost tħassib li ġi espress kif intkom għattu qabel hija għal perċezzjoni li l-Kummissjoni ti tipproponi sistema ġdida. Speċjalment il-ħames stati membri kritiċi. U għaliex l-istati membri kienu għedin jappoġġaw ruol ċentrali għall-ikak. U t-tini tħassib uh, ġustifikat u għawi imma nistaw niċċaraw huwa illi il-proposta ħad twaqqaf l-istati membri mill-li applikaw miżuri iktar stringenti. Uh, dana mwixek din il-proposta tista taffetwa il- il-validità legali u għandhom iħallu fl-istati membri il possibilità li jużaw miżuri iktar stringenti. Ma kienx hemm eh, salvagwardja li sibna li ma kienx neċessarja, però kienet importanti. U tieni kif semma il-MP Pasqual de Grandes il-fat li hemm l-artiklu jgħid illi stati membri mhumiex se jimponu ħtiġiet ulterjuri fuq il-tamir ċertifikatu. Dawn il-ħtiġiet addizjonali mhumiex l-istess ħaġa bħal meta ngħid miżuri iktar stringenti. Dawn jirrigwardaw il-proċedura ta' ċertifikazzjoni u mhux fuq il-ħtiġ il-requirement ta' performance. E, e, il-president tal-bet tal l-persuna biex tipprova tala <clears throat> u u ħana rinġtana għajdu eh, din dispozizjoni importanti u l-jom. Bat kienem l artiklu 10 illi wasal għal-idea illi il-membership tal-ikak għandu jiġi proposti ma mux veru fil-fadda u dawn. U bat kienem tħassib fuq il-bżon illi ninwaqfu nifissaw autorità ta' approvazzjoni u fuq bord neċessarju u iktar ewlenija hija li l-proposta ħad tkun immexxija missu intern u għal raġunijiet ta' sigurtà. Allora, is-sitwazzjoni attwali hija li l-Kummissjoni qiegħda tipprova timpenja ruħha mal-żewġ kolleġislaturi ma kellix laqat mal-kollegi mal-komitati rilevanti hawnhekk illi qed nelqgħu din il-possibilità llum aħna se nippenjaw ruħ anke mal-Kunsill u anke mal-Presidenza Estonjana biex nimxu nagħmlu progress fuq dan il-fall. U l-Kummissjoni tixtieq eh, najt li il-proposta hija bilanċata. Grazzi. Grazzi tanti President. U issa kif namlu is-soltu bil-ewwel prezentazzjoni tal-proposta u kif qbilna bejn iż-żewġ komitati, issa senatu il-mikrofonu lil Shadows u lil membri oħrajn ta' żewġ komitati biex jagħmlu mistoqsijiet tagħhom għal kummissjoni. L-ewwel għandna Carlos Coelho illi mhux se jagħmel mistoqsija le. And so, u issa allura, eh, signora Grappini. Grazzi, Co presidenti Jien għandi xi kommenti x'namel. Ija ħaġa tajba li jitkellmu il-shadows biex bekk il-Kummissjoni t-tamel idea ċara. Għax anki aħna għandna dan ir-rwol mhux biss il-rapporters. U nittamaw li nkonna risposta minn il-Kummissjoni. Jiena eh, nitkellem fil- bħala shadow għal komitat tran u anki għal komitat anki dik tal-komitat eh, imko illi tkellimt mal-kollega mill-komitat imko u għalt li biex nitrasmet il-pozizjoni taħħa. l net nibdew mill-kontest. ċoħe. Jek minix sejra zbal, fl-2015 adottata l-Aġenda Ewropea Sikurezza u għabbażi ta' din id-deċiżjoni nistaw najdu illi huwa neċessarju li konna regolament. Jista' jkun li kien hemm żbalji ta' komunikazzjoni illi il-Kummissjoni għarfet. U sibna ruħna f'dan f'din is-sitwazzjoni u isu li hemm konflitt, però fl-opinjoni tiegħi Eja, ma naħlux żmien, din hija aktar ħaġa importanti u din hija proposta tal-Kummissjoni nistgħu intejbu l-kontenut tagħha anki wara dak li spjegatilna l-Kummissjoni stess fil-forma u fil-kontenut u li ma kienu il-tħassib tal-Istati membri u nistaw it-tejbu dan il-rapport. Jekk aħna jis sen obbligawhom jirtiraw jħorġu bi proposta oħra nkunu qegħdin naħlu żmien. U rridu aħna naħdmu għal ta' din proposta. Ir-rapporter tal-Kumitat Tran għandu jinvolvi il-kulħat, il-shadows kollha biex niddiskutu Aħna wasalna f'punt issa li rridu naħdmu x'inhi ta' ħaġa importanti, ma rridux nistgħu li sikurità hija importanti għal kulħadd. U tieni punt għal dan it-tamir ta' sikurtà e, jintefqu ħafna flus minn naħat tal kumpaniji. U u għalissa irridu morru fil-Stati Uniti biex namlu e, ċertifikazzjoni u test eh, eh, u sempliciment biex ikonna ċertifikazzjoni unika u eh, kif għaltina l-Komissjoni minar il minar ma niskludu l-possibilità li l-Stati membri mbagħad ikunu jridu jagħmlu iktar dispozizjoni iktar stringenti. Dan is-suq ta' xi 15 il biljun ta' euro dan huwa il-valur ta' dawn it-tamir ta' screening, għanna dan l-obbligu li konna ċertifikat ta' tip mhux biss ta' approvazzjoni. U għaw il-Komissjoni tista' tirrispondi hemm l-artikolu 30 wieħed hawnhekk il-Kummissjoni tipproponi illi qed tagħmir ta' screening, ta' screening illi huma evalwati skont il preċedura għandhom jiġu eh, approvati minnaħat tal-istati membri u għandhom jiġu mixtrija mill-aeroporti u jistaw jiġu eh, użati sal-aħħar periodu ta' periodu ta' ta' ta' tal-użu ta', ta dan it-tamir. U dan periodu di solito e soltu ikun eh, perdu ta' tlet snin. U rridu ni nigarantixxu illi nkunu nistaw jistaw jiġu użati għal dan il-periodu. Umbat, wieħed, irridu namlu definizjoni anki tal-servizz tekniku u fuq l-artikolu 8.2 fl-imkien ma l-artikolu 2.1 irridu nżidu dispozizjoni obbligatorju għal produtturi u irridu nizguraw li dawn tamir ta' sikurta' għandu jkun skont l-istandard ta' protezzjoni kontra radjazzjoni. Wara kollox aħna ċittadini għandu minnhom dawn il-sistemi u min qed garantinna kaħna aħniex protetti jew le minn dan dawn ir-radjazzjonijiet. Il-grupp tiegħi se jippreżenta anki emendi oħrajn imma pratikament ma, ma rridux nerġaw namlu kollox, nistaw nieħdu l-proposta kif inhi u ntejbuha. U bla dubju hemm bżonn li negozjaw mal-Kunsill il-pajjiżi il kbar ħallu kollox fidejn il-amministrazzjoni tagħhom u l-pajjiżi żgħar mhux dejjem għandhom il-possibilità li jiġu involuti. Fl-aħħar għandu jkollna regolament li jirsolvi il-problema ta' ċertifikazzjoni unika fuq is-suq intern u bekk niżguraw anki protezzjoni ta' ċittadini anki mill punt di vista ta' sikurta u anki ta' saħħa Però mill u ukoll eh, li kun aktar spejjeż għax diġà u ħafna fil-tamir fl aeroports Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Grappini, inti tkellem ta' Signora Heather Mek u koll. Signora Foster issa. Iva, ix xadow tagħna mhux għaw iżda jiena ġejt għaw bħala rapporter fuq is-sikjurità fl-aeroporti li mmurru lura ħafna snin u dan huwa wieħed mis-suġġetti illi jien ili naħdem fuq għal ħafna żmien apparti li li naħdem l-industrija per se. Kemm kemm ngħid tejn is-sigurtà is-sigurtà fl-avjazzjoni hija l-attività u l-inija tal-ICAC. E L-ICAC il-konferenza dwar l-avjazzjoni ċivila, ċivili, ingħatat bidu 60 sena ilu fuq medda ta' 44 sena u ma l-organizzazzjoni li jikkomunikaw ma li l-organizzazzjoni internazzjonali dwar dan u għamlu bieċa xogħol tajba ħafna għax dan kien ix-xogħol tagħhom wara kollox. Anka dwar is-sigurtà tal-linji tal-ajru illum il-ġurnata referenzi kollha għal dak li nikkonformaw magħhom u ma dawk li jseħu ICAC dok 30 meta jien għamilt ir-regolament 30 sena ilu dejkija li jridu nikkonformaw maħħa. Ġiviri, il-proposta ta' kommissjoni l-ewwel din tmur kontra il-protokolli tas sussidjarjetà protokoll numru 2 taħt artikolu 6 għax din dan huwa din hija responsabilità tal-Istat membru ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni m'għandhomx interess jew ebda interess attiv u jew li jiddiskutu l-affarijiet iżda jekk inti tistudju diversi punti fil-proposta tal-Kummissjoni hemm nuqqas ta' rikonoxximent dwar dak li għamlu fil-flessibilità pereżempju għal riżuri iktar restringenti li ċertu stati membri jekk tiġu, għax ħafna drabi dawn jistgħu jiffaċċaw iktar teddit għat-terrorizmu. Anka il-proċess ta' valutazzjoni milli kap tipprovdi bażi inqas formali meta jkunu qegħdin jistiparaw l-standards globali meta jaħdmu ma' pajjiżi fosthom il-Kanada, l-Awstralja, qed nitkellmu dwar ħafna intelligence li tkun għaddejja u ħafna informazzjoni li tingħadda bejnietna. L-Istati membri jistgħu jġibu fis-seħħ dawk l-SMMs għal kriterji iktar restriġenti meta dawn ikunu meħtieġa il-komossa tal-Kommissjoni tal għandha forsi riskju illi tiżvela ċertu informazzjoni konfidenzjali, iżżid il-burokrazija u iktar spejjeż li mhux meħtieġa. Jien issuġġerixxi illi l-status quo jibqa' hemm. Mhux qed ngħid illi ma jista' jinqala xejn fil-futur iżda jkolli ngħidilkom. Jiena naħdem fl-industrija il-ħin kollu qatt ma kelli email jew telefonata mill-gruppi ta' tanir ta' sigurtà li għandhom problema bl-status quo u bi kif li kek jitratta l-affarijiet. M'hemmx appoġġ mill-istati membri u bekk il-Kommissjoni llum qed tgħid illi qed jgħidu meta l-Kunsil ħajam xi ħaġa. U għal dawk id-diversi punti u hemm oħrajn u nistgħu niddiskutuhom nemmen illi dan għandu jiġi irtirar jekk hemm xi ħaġa illi l-Kummissjoni trid taħdem fuqha mhux fuq mhux qed nitkellmu dwar mark ta' ċeqe li kek iridu jagħmlu l kummissjoni kollu għax il-Kommissjoni mhux se tagħmilha. Mhux kwistaw xejn. il regolament nistgħu nħarsu lejn direttiva, id-direttiva naħsbu illi tkun l-aħjar strument għax l-istati membri xorta waħda rridu jżommu ċertu flessibilta għanka l-Parlament. Nista' dawn il-ħsibijiet u naf u ħassejt li kien importanti li jkollna din id-diskussjoni grazzi ħafna tal-li organizzajnija, iżda li smajna sissa mill-Kommissjoni huwa pjuttost skars u għatom għandhom jina nappoġġhom f'ħafna aspetti oħra iżda jkolli ngħid li fuq dan le ma nistax. Grazzi. Grazzi ħafna nistgħu ngħaddu għal Sinjura Hezminova illi hija x-Shadow Rapporter tal-Aldi. Grazzi ħafna, Signora President. Mill-informazzjoni l-Istat mill-2015 jekk naraw in numru ta' vjaġġaturi li qed jużaw il-linji tal-ajru qed nitkellmu dwar 18 miljun fis-sena. Ir-nies jivvjaġġaw għal diversi raġunijiet, raġunijiet operattivi. Li rridu nagħmlu huwa li niksbu soluzzjoni bilanċata għas settur tal-avjazzjoni. Irridu nittrattaw eh, ċertu problemi ta' ċertifikazzjoni ta' dan it-tamir u anka fil-portijiet ukoll. Hemm differenzi fl-standards u fil-metodoloġiji għal dawn eh, diversi tamir ta' screening fl-aeroporti. Dan jista' jiġi indirizzat billi napplikaw standards fl-Unjoni Ewropea kollha dan jista' jnaqqas b'ċertu spejjeż, ċertu xkiel regolatorju, jistgħu jkollhom ċertu effett pożittiv. Fid-dawl ta' dan il-ħsieb għandi żewġ mistoqsijiet għall kummissjoni Skont il keżi Meta tamir jiġi ċertifikat minn Awtorità Ewropea, jekk dan hux ħajkun iktar proċess iktar effettiv u jekk mhux il-każ għaliex ma teżistix ċal tali Awtorità Ewropea. Umbagħad dwar is-sussidjarjetà hemm kompetenzi nazzjonali li qed jingħataw lill-Kummissjoni permezz ta' din il-proposta. Parzjalment għall-inqas forsi l-Kummissjoni tista' ittina tweġiba iktar speċifika fir-rigward tal- pożizzjoni tal-Kunsill dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' dawn dan it-tabir ta' screening tal-avjazzjoni. La darba li m'hemm ħadd iktar jixtieq jintervjeni jew m'hemmx shadows oħrajn jew xi membru oħrajn ieħor, nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissjoni biex tkun tista' twieġeb fil-ħin li fadlinna għal mistoqsijiet jew il-ħsibijiet tal-diversi membri. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi ħafna ta' dawn il-mistoqsijiet fir-rigward ta' artikolu 30 u l-analiżi illi saret fil-rigward tal-valutazzjoni, tal-istudju tal-valutazzjoni tal-impattu li jkun hemm perjodu li jkun biżejjed u biżejjed biex għall-istati membri s suġġerimenti li saru ħadna noti dwarhom, ħadna nota dwarhom. Aħna ser nistudjaw kif nistgħu ntejbu dak il-paragrafu dwar artikolu 30 dwar l-aspetti ta' sigurtà din hija kwistjoni ġiet indirizzata f'artikolu 9 u 17 tal-proposta fir-rigward ta' sigurtà tar-riskju għas-sigurtà li jistgħu jinħolqu mit-tamir u kwalunkwe suġġeriment, partikolarment kif edna effetti tar raġġi, dawn huma kollha elementi li l-Kummissjoni ovvjament qiegħda tiddiskuti u tista' tieħu konsiderazzjoni biex naċċertaw illi s-sigurtà u s-sikurezza jimxu id fit. Dwar il-punti tal-likak Aħna nappoġġaw il-punt illi l-ekak hija sistema valida ħafna illi evolvit tul iż-żmien ċertu rendiment tajjeb ħafna wkoll, rendiment fiħdan il-mandat tagħha dwar il-metodoloġija tat testjar komuni, iżda kif spjegajt preċedentement mhix manda ebda qafas legali. U ġejna marfa dwar ċertu tamir illi ma kinux għaddaw mit-tisjiet ikak illi t-edu fissu f'ajruport Ewropew. U dan ġi marra fl-inna mill-lekak manda ebda qafas legali u mandiġ tkun kondizzjoni f'tender pubbliku jew f'tender għall-akwist ta' tali tamir dwar miżuri iktar ristretti dwar ir regolament 3208 dawn m'għandhomx jeffettwaw id-dritt li għandhom l-istati membri u kwalunkwe lingwaġġ minkejja li dan mhux bżonjus minn aspett legali għandu jkun f'test rivedut għax ifisser li hemm bżonn ta' ċertu ċarezza. Dwar il-keze, is-soluzzjoni ta' awtorità waħda singola awtorita' Ewropea. Din kienet waħda mis-soluzzjonijiet li kienet ġiet analizzata fil-valuzzjoni tal-impatt u ġiet imwarba għax ħassejna li ma kienx tikkonforma mal-problemi ta' riżorsi u direzzjoni illi l-Kommissjoni vizavi il-ħolqin ta' aġenziji ġodda jew l-staffing ta' aġenziji ġodda u l-analiżi saret dwar dan il-kunċett u dan il-kunċett un badġim warrab kontrarjament għal dan l-ekak kienet hemm, l-ekak qed tagħmel biċċa xogħol tajba u ħassejna li din kienet l-aħjar l-aħjar metodu fattibli bħala rizorsi fuq il-ċertifikati ġdid ser jiġu applikati għabbażi tal-xogħol li sar b'suċċess mill-leka kien nifsu. Jena nispera illi weġibt għal diversi mistoqsijiet jekk għaw xi mistoqsijiet speċifiċi oħrajn aħna disposti li nilqawhom imwiġbuhom bil-miktub. U nisħaq id-disponibilità tagħna illi ngħinu lill-Parlament u lill-Kumitati billi naħdmu iktar grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-Kommissjoni ta' din l-informazzjoni. Mussan għaddi iktar kommenti bħala rapporter, iżda nixtieq nagħti l kelma lill-rapporter mit-tren. Grazzi ħafna. Aħna fit-trasport inna snin naħdmu biss sistema ta' kodeċizjoni u nafu illi kultant tibda it-termini ta' negozjati għal xej kultant tipprova tinsisti għaliex tkun taf li l-Kunsill mhux ħajkun qiegħed jaċċetta l-inizjattiva xej toqgħod taħdem għal xejn, dan hija l-verità l-fatti huma kultant trid terġa' lura għax tibqa' dej u tagħmel xogħol għal xejn. Aħna nkunu qegħdin naħdmu fuq il-proposta tal-Kummissjoni min-naħa tal-Parlament. Il-Kummissjoni qiegħda sammetti illi sabet ruħa fl-imbu politiku u li u li konsil mux għati permess li jimxu l-affarijiet u kommissjoni ħadet nata ta' diffikultajiet li għadin nisammu l-istati membri jistaw ikunu laġitmi fostom dak li sammet li senjura Foster. U s ta' Sur Koelio semmija u koll sussidjarjetà ħe u minnu li dan u għasam ta' kompetenza nazzjonali ma inti ġurnata wara l-oħra ikollok bżonn taħdem fl-imkien pajjiżi oħra sabiex tiddirizza l sfidi problemi problemi wkoll fuq livell internazzjonali. Fit-23 ta' Marzu Juncker qal li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn is-sikurtà sabiex tkun tista' tiġġielat it-terrorizmu. U fl-20 ta' April il-Kummissjoni ħarġet imbagħad bi preżentazzjoni tagħha. Issa, hemm żewġ soluzzjonijiet. Jew Il-Kummissjoni li għandha prerogattiva fid dar ta' sitwazzjoni tirtira proposta tagħha tippreżentana xi ħaġa iktar vijabbli kif qed nipproponijin. Jew inkella toħroġ memorandum u addenda eh, komplementari li jindirizzaw dawn l-aspetti illi huma bżonn jużi bil-fors biex ikollna xi tip ta' avvanz. Din hija realtà fl-aħħar mill-aħħar. Jien qed inkun onest hawnhekk jekk il-Kummissjoni ma taċċettax is-suġġerimenti tal-Kunsill u l kunsill ma jagħtix ċertu vijabilità il proġett ma naslu mkien. Għax il-kompetenza hija fidej l-Stati membri Imma aħna maħniġ għadin laqas niprojbixxu l-armonizzazzjoni, mhuwiex il-każ ma jprojbixxix l-armonizzazzjoni fl-aħħar mill-aħħar u aħna għal dan qegħdin naħdmu. Għalhekk, kummissjoni ammettu li hemm id-diffikultajiet tkunu eh, sinċiri u l-Parlament Ewropew. Għal xejn qed jaħdem mhux irdu nsibu tarf tas-sitwazzjoni. Nifhem li l-Kummissjoni ma wiġbitx jekk trix tirtira jew le, tixtieq tirrifletti l-ewwel. Issa ħaq tirrifletti mbagħad tieħu deċiżjoni u tipproteġi l-pożizzjonijiet li jes. Grazzi. Thank you very much. I would like to give the floor now. Nixtieq nagħti l-kelma lil co president tiegħi għall-aħħar rimarki. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna li xtaqt ngħid biex nikkonkludi għal dak li għadna li smajna preċedentement. Jider illi meta aħna nistudjaw is-sostanza illi irrit ikonna ċertifikazzjoni għal kwistjonijiet industrijali ta' sigurta ta' ekonomija, madan kollu hemm ċertu diffikultajiet għax tali proposta tal-Kommissjoni edha statistaġna fil konsil Iġviri, li nistgħu nagħmlu huwa li nitolbu lill kummissjoni biex tikteb lill presidenzi ta' żewġ komitati biex ngħidu l-ewwel net jekk din qegħdex iżomm il-pożizzjoni tagħna jekk hux ħajkun hemm addendum għal tali pożizzjoni u t-tieni din il-pożizzjoni jekk ġiex aċċettata mal-Kunsil biex terġa' lura għall proċedura ta' kodeċiżjoni jew le. Jekk ix fil fix-xogħol tal konsilju naqbel ma' rapporters ma rridux naħdmu għal xejn fuq fajl li muqt jasal imkien. Ġifieri il-komitati tagħna tkellmu ma' ċertu stati membri li għandhom ċertu tħassib dwar kustjoni ta' sussidjarjetà kif qalet is senjura Foster fost il-Kummissjoni tista' tgħid forsi mhux issa iżda jistgħu u jgħidulna jispjegaw jekk dan il-fajl reġajna ta' xbidu jew le bil-konsil jew jekk ux imressa għal proċedura ta' kwa-deċizjoni jekk il-komitati il-komitati il-co-rapporters jafu fuq xi xed jaħdmu u għal xi xed jaħdmu fuq dan. Iġveri kummissjoni forsi tista' forsi tidbilna u tibatilna bil miktupu tajdinna. tajdilna x'inhi s-sitwazzjoni fil-fatt Jiena qed nifhem illi l-Kummissjoni qalet illi dan il-fajl reġa' ingħata spinta u qed ħajkun hemm addendum għal dan jew le u jekk dan huwa l-każ il-Kummissjoni jistgħu jaħdmu fuq it-test b'dan il motu maniera ġifieri biex il-xogħol tal-Parlament ikun jista' jsir f'kuntest ħjar għax hemm ċertu dubju dwar is-sitwazzjoni jekk kif Grazzi ħafna naqbel Naqbel mal-proposta mill-co-president. Nixtieq nipproponi u ninforma lill presidenza korrenti dwar is-sitwazzjoni għax huwa importanti li ninformaw ukoll il-presidenza li għandna issa u mbagħad ir-rapporter ukoll jista' ukoll jiddiskutu flimkien u jenaw naraw x'direzzjoni ħanieħdu mbagħad ninformaw l-membri kollha involuti fil-dwar l istati kollha fuq dan id-dossier nixtieq nikkonkludi hawnhekk grazzi ħafna lill-Kummissjoni tal-li ġejtu tal-informajtuna u nist naħseb illi s-segretarjati taż-żewġ kumitati wkoll jistgħu jikkuntattjawkom ukoll għal passi ulterjuri Nixtieq ukoll nirringrazzja lill membri tal-Limco u l-Tren tal-li attendew din il laqgħa u nipproponi illi inkomplu bil-laqa imkotana. Grazzi ħafna u l-wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd.